Nistaw nibdow. Is-sura l-ister jek joġbu. Nad il-kelma l-sura l-ister biex jitina spiegazzjoni tal-vot fuq il-rapport Kasaka. Grazzi, President, kull-jum, kull, kull ma jmur il-kostituenti tijaj et jamluwa eh, sibuwa diffiċli biex jaħu mal-ħajja. Rapport Bħal dan, mbagħad jiddiskopru li 1.6 biljun tal-flus tal dawk li ħassu taxxi fl-Ewropa intefqu fuq dan li huwa s-seta Ewropea. Mbagħad niskopri li 9.3 miljuni nataw lil partiti politiċi fil-Parlament Ewropew. Imbagħad nara affermazzjoni mill-ġdid ta' impenn lil 30 ta' tnaqqis fl-emissjonijiet tal-karbonju sal-aħħar tal-2020, iżda m'hemm l-ebda semmija ta' dan ta' l-ikbar emissjoni li hemm. Jiġifieri l-vjaġġar għal xejn biex noqogħdu niġu hawnhekk 12 darba fis-sena. Dan ir-rapport fih affarijiet nieqsa fir-rigward il-ġlida tal-kontra l-effetti fuq l-ambjent mill-naħa tal-Parlament. Grazzi, Sora Lister, jgħid il-President. Is-Sinjura Senet fuq l-istess rapport Kasaka. Għal-żewġ għal-minuta. Mhix qiegħda hawnhekk mela s-Sur Kobit. Tajjeb grazzi Sur President, nixtieq impoġġi l-klim ta' Sur Alistair fil-kontest. Kull ċittadin kollu jħallas 1.74 eh, sterlini kull sena biex nqabbel il-House of Commons tiswa l-ċittadini 5.75 sterlini fis sena il-House of Lords 1.77 għal kull ċittadin tar renju Unit. Fi klim ieħor dan il-Parlament huwa irħas, orħos għal kull ras, għal kull ċittadin. Dan ifisser li marrix, marridux nistrieħu fuq dak li għanna, iżda rridu innaqsu n-nefqa. U l-punt ieħor li għamel sur Alistair fuq l-istess eh, flus li qed ikollhom iħallsu minħabba l-vjaġġar lejn Strasberg ma jfissirx li din id-deċiżjoni taqa' taħt il-Parlament Ewropew, iżda hija taħt il-kompetenza tal-Istati Membri li sfortunatament f'Edinburgh taħt John Major għamlet ta' obbligu għal-Parlament Ewropew, obbligu legali biex niġu hawnhekk nax darba fis-sena. Nitlob li l-Istati Membri jerġgħu jikkonsidraw din id-deċiżjoni. Jekk jogħġobhom. Grazzi. Għadna ma spiċċajniex, ħankomplu sur Kobit Kompli jekk joġbok bl-ispiegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport Sondeger. Grazzi, Sur President. Jekk joġbok, le jgħid il-President. Ħaj kompli l-kellim. Sur Corbett. Iva, din taqa fuq il-kwistjoni l-kwittanza l konsil u terġa' tqajjem dan il-bil Eh, li l-elezzjonijiet diretti tal parlamentu il l-Parlament u l-Kunsil bħala autoritajiet il-koll għandhom il-responsabilità tal-budget intern tagħhom mingħajr ma noqogħdu nħarsu lejn il-budget ta' xulxin u nagħmlu kritika ta' dan. Nemmen li wasal iż-żmien biex nerġgħu nagħmlu reeżaminazzjoni ta' dan il-qbil. Mhux minħabba il-budget tal kunsill iżda dan l-istess budget fih Eh, il-kolleġislatura maħna zda fiħu kol budget li ħajkompli jikber fil-ġejjini għal funzjonijiet eżekuttivi fil-politika barranija u ta' sigurtà. Dan il-bil qatt ma kien intis biex japplika l-funzjonijiet eżekuttivi biex ikun ta' skuta l-iskrutinju parlamentari. Għalek nemmen li għanna nitħlu fit-taħdidiet mal-Kunsil biex nerżon nirrikonsidraw dan il-bil. Grazzi fuq il-rapport ta' Sir Kasaka issa Sur President, jiena ma votajċ fuq il-kwittanza tal-2007 dwar dan xasa mal-Parlament Ewropew għaliex hemm ċerti paragrafi f'dan ir-rapport illi jirriżultaw minn informazzjoni żbaljata u illi eh, teżisti fil-mezzi ta' xandir dwar din il-fondi ta' pensjoni. Imma jista' jkun assigurat l-onorevoli membru illi il minn minħalla 16 mhux iteħallas għal dan il-font. U jidirlu illi l-membri li formaw parti ta' din l-iskema ta' pensjonijiet m'għandhomx jipparteċipaw fil-vot allura E jgħamil aħjar li kieku e jagħtu kontribut għal vot fil-budget tagħna għall allowances li għandhom u għalhekk jeħtieġ illi nikkonsidraw illi għal ħames snin eh, kien preżenti darba biss f'kumitat illi forma membru tagħhom. u. Eh, dejjem assenti fil-xogħol leġislattiv ta' dan il eh, ta' din il-Kamra u għalhekk jeħtieġ illi kun iktar diskret meta jaġixxi u jitkellem dwar dan imma ma nistax nistennew iktar minnu. Sur President, barra minn hekk mhijiex id-dikirazzjoni hawnhekk għalkemm joħorġu mill-grupp eh, Ġermaniż rigward il- responsabilitat legali ta' dan il-parlament. Bien, vamos a ver. Eh, ahora... raw, mela. Issa, Is-Sur Kalhan illi għandu mitlu biex jispiega żewġ voti. U kol fuq il-rapport ta' tikaw u u kol talab illi jispiega il-vot dwar il-rapport it-tielet rapport illi qed infittex biex nara li mu ah, mhux jataw allura tajjeb ma nix niddiskutu iżjed fuq. Mela naraw raw minimis issa. il informi Il-rapport Fjellner fuq l-Aġenziji, il-Senjur, il-Sur Hanan. Grazzi, President. Ivvutajna il-fondi ta' ħafna aġenziji Ewropej tal-medicina, tal-frontieri esterni, tal-sigurtà tal-avjazzjoni u jidir li din ħaġa oġġezzjonabbli għandna naċċezzjoni għalija hemm l-argument legali u l-argument eh, demokratiku u kol l-argument tal eurosettici għal dan l-argument ma tantx għandu pis. Imma hemm l-argument legali jeħtiex nagħtu kasu għaliex ħafna minn dawn l-aġenziji għandhom forza legali mit-trattat tal-Lisbona jew mill-Kostituzzjoni Ewropea m'għandhomx bażi legali bħalissa. Imma jekk nużaw l-argument demokratiku forsi jidirli li jista' jkollu effett ta' realtà anke ma' kollegi. Meta parlament bħal dan jagħti kuntratti l-amministrazzjoni ta' kuljum għal organizzazzjoni li għatt ma nikkontrollaw, li għatt uh, kultant darba fis-sena jħarsu lihom u nisperaw u nistennew li jisegwu il-politika minar ma nifirmaw ċekkijiet biss biex nħalsuhom, allura hawnhekk se nitilfu ħafna mid-demokrazija għaliex eh, tix l-eliminaw daw l eġenzija esterni għax hekk se nitilfu id-demokrazija u kulħadd għandu jkun eh, jaf li dan huwa periklu. Grazzi Sur Hanan u issa ngħaddu is-Sinjura Sili illi talbet biex tispjega ħafna voti u għalhekk nitloba jekk joġbok illi tagħmel l-ispjegazzjonijiet tal-voti kollha. Ġifieri inti tista' titkellem u tajt l-ispjegi kolli li tixtieq tagħmel. Grazzi ħafna President, jina jisimni Siri bismi imbagħad il-kunjomi huwa Ovid. Grazzi, għandi ħafna spiegi għatma milta qabel imma jidir li l-linja ħaġa importanti biex namlu għallum, iġifiri, l ewwel net nishtiq nitkellem dwar il-rapport illi votajt favur u kol il-Kommissjoni tal-Trasport il-proposti tagħhom għaliex hemm żewġ regolamenti li trattaw din il-kwistjoni u jeħtieġ illi ikkunu f'ħaġa waħda u dana huwa eh, pass għali lejn id-demokrazija u koll lejn il-pis eh, finanzjarju. U koll votajt favur it-tini rapport għaliex dan u koll jgħin jenna biex namlu regolamenti ġodda f'dan il-qasam jkunu iktar koerenti, speċjalment dak li għandu xaqsam ma' natura internazzjonali u kol jeħtiex nikkonsidraw l-opportunità li ikonna inkjesti pan-Ewropej biex nistaw, nistaw nassiguraw li l-klienti tagħna mhumiex qed ikollhom kompetizzjoni mhux ġusta rigward rapport liħor ta' Sir Grosh dan ukoll jgħandu xaqsam eh, votajt favuru għaliex għandu xaqsam ma' trasport u jgħin su intern inaqqas il-spejjes amministrativi u jippermetti li jkun hemm iktar ġusta biex nintegraw il-suq komuni Ewropew jeħtieġ neliminaw restrizzjonijiet għal dawn is-swieq tal-istati membri eh, kemm jista' jkun malajr Il-rapport liħor ta' Surko huwa l-enerġija f'tal-bini biex nifrankaw l-enerġija fil-bini u dan ukoll votajt favuru għaliex dan jgħin illi nistgħu naraw l-isfidi f'dan il-qasam u bekk nistgħu nifrankaw 20% tal-konsum tal-enerġija bil-effiċenza akbar fil-bini. Rigward l-investimenti dawn ukoll jgħinu fil-rapporti kaw biex jgħatu ħajja ġdida l-ekonomija Ewropea għax permezz ta' dan se noħolqu ħafna postijiet ta' xogħol aħjar mill-li dawk li f'investimenti ta' infrastrutturi tradizjonali biex nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet ta' biex innaqsu l-emissjonijiet. U dan huwa mod ieħor biex nistgħu ikonna iktar postijiet ta' xogħol u naqsu il-dependenza li dejjem tikber fuq il-sorsi ta' enerġija esterni. Il-rapport issa ta' Sir Surgos li għandu xaqsam ma' rating agencies, dan ukoll appoġġajtu għaliex il-problemi dan il-qasam, speċjalment dak li għandu xaqsam ma' supervizjoni u l-kontroll kellhom parti importanti biex ikunem dan il krizi Eh, ekonomika globali u l-qasam ta' attività f'dan il-credit trading agencies hija globali u huma jeżistu l-lin mixtut tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena nistaqsi jekk kumiex effiċjenti b'azzjoni leġislativa min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex nistgħu nelbu dawn eh, l-problemi. Jekk ix ikonna aktar kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi f'dan il-qasam. Issa rigward ir-rapport li għandu x'jaqsam mal id-dritt ta' passiġġieri li jivvjaġġaw fuq il-bahar, il-regolamenti f'dan il-qasam huwa ħaġa tajba li konna huwa pass għaqli biex jgħin biex inżidu drittijiet tal-passiġġieri fl-Ewropa li jivvjaġġaw bil-bahar u jagħti l-opportunità indaqs għal konsumaturi tagħna li jutilizzaw dawn il-mezzi ta' trasport. Il-rapport tas-Sur Albertini għal dak li għandu xaqsam drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport tax-xarabanku tal-kawċijiet ukoll tajt appoġġ għalih. Għaliex il-miżuri illi e, jittieħdu eventwalment se jgħinu jwarbu għal kollox il-nuqqas ta' egwaljanza fl-Ewropa illi kien il-kassa issa fl-Ewropa kollha kemmi u diġa qed jiġri fil-vjaġġi blajru u bil-tren. Peress illi dan għandu x'jaqsam ukoll ma eh, hauling companies u għandhom ħafna obbligi ġodda per mesta dan għalek jidirli illi għandhom zon iktar ħin biex jistaw ikunu e, eh, e, eh, kollom e, eh, l-attivitajiet skont dawn il-regolamenti ġodda. Issa hemm il-rapport li ħor dwar trasporti intelligenti ta' trasport dawn is-sistemi u raw li huma effiċenti għamlu il trasport iktar sikur u taw kontribut biex nistaw ikonna għan politiku li ifisser li kun ikonna trasport iktar nadif u għalek jiena ivvotajt favur dan il-rapport. Stockmani rapport Marco Polo teise programmi kohta. Rigward il-programm, it-tini programm ta' Marco Polo, tu ħaġa tajba li natuħ l-appoċ, għalix dan il-qafas nistaw innaqsu traffic jams, u kol nistaw ntejbu l-ambjent u kol ikonna miżuri biex nippromovu e, e, e, sistemi iktar efficienti, imma jiena ninkwieta illi l-applikazzjoni għal it-talbiet għal għajnuna finanzjarja permezz ta' fondi minn din il-sistema dejjem qed jitnaqqas kull sena u issa fl-aħħar net ir rapport ta' Sur Duxon u kol tajt l-appoċ għaliex il- netwerk ferroviarju għandu importanti ħafna fil-qafas Ewropew anke llum anke jekk naqas il-trasport tal-frejt u tajta rapporċ li għax naqbel ma' rapporter illi dan l-att leġislattiv għandu jkun preparat dan il-mod biex ikun jista illi konna il-sistema ta' trasport bil-ferrovija bil, għandu l-importanza tijaw fil-futur. Konna qed niddiskutu dal ħodu il-rapport illi kienu parti mill eh, pakket tas saħħa u votajna u kol favur tijaw dan il-rapport għal drittijiet tal-pazjenti fil-saħħa eh, transkonfinali jina u kol bilt ma dan il-rapport u votajt favuru għalix ħafna eh, fit-tul il-membri parlamentari kienu sodisfatti bil- Eh, situazzjoni attwali u jidher li l-politiċi u l-parlamentari eletti mill ċittadini Ewropew għandhom jagħmlu dan ix-xogħol huwa mument wasal il-mument biex tadottaw fl-aħħar net din id-direttiva. Issa il-rapport ta' Sur Trakatelis rigward il-Mart Rari hija tkomplija ta' dan is-suġġett ta' drittijiet tal-pazjenti u għalhekk tajt l tijaj u koll għal dan ir-rapport u ma tajċ appoċ għall-emenda numru 15 għal dana imur għas seklu liħor u il-politika mandiċ titħol f'kwistjonijiet ta' eh, riċerka ġenetika. F'dak li għandu xjasam ma' rapport dwar traffiku fil-bliet kien ukoll ħaġa tajba li l-appoġġajtu għaliex it-trasport jgħin eh, l-passiġġieri u eh, u għalek hija ħaġa tajba li nistgħu nipprepara ikonna strateġija għal dan it-tip ta' trasport. Fl-aħħar net nixtieq insemmi ir-rapport tas Sir Jens rigward it-trasport intelligenti u il-pjan ta' azzjoni f'dan ir-rapport għaliex fiċ-ċentru tiegħu għandu il-kooperazzjoni, standardization u kol kwistjonijiet li jidir li li huma validi u għalek għalek eh, tajtom la appoġġ Grazie ħafna. Senjor Hanan, eh, No me daw kwenta cuenta que usted tenía una segunda explicación de voto. Puede hacer. Ma ndunajx li kellek eh, spiega oħra ta' vota, il issa tista' tgħaddi biex tagħmel il-spiega tijak rigward il-credit cages. Jina nishti nsemmi il-lum edin nitkelmu dwar il-nfakru il-dramatist Inglis ta' Shakespeare illum u għanna l-esperienza li jgħatu interess, eh, dawl interessanti għal kulħadd u għalek nishti eh, nsemmi dak li għal John Gore f'Richard II u dana se jagħmlu il-kellimi bil-lingwa oriġinali bl-Ingliż. Lissa, l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 If there's a better description than that, Mr. President, I've yet to hear. Jek kem diskussjoni aħjar tal-Ingilterra kif irillum jiena eh, nixtieq. Jiena ma kontx naf li għandek dal-kwalitajiet ta' poeta Sir Helm. Issa rigward ir-rapport ta' Sinjura Tikaw. Grazzi ħafna, Sir President, li tatni din l-okkazjoni. U jidir li illi E, votajna fuq affarijiet li għandhom xaqsmu mal-Parlament Ewropej jeħtieġ innatu e, nuru e, l-indirizz morali f'dak li namlu u serjament jina mandi lebda problema fuq livell Ewropew li nitkellmu dwar dan u nistaw nkoll namlu affarijiet fuq livell lokali imma għandu kon l-aħjar prassi fuq livell Ewropew u koll Imma meta nimxu l-qoddim fuq dan, jeħtieġ nuru kif nistgħu nitkellmu dwar l efficienza tal-bini jekk aħna stess nibqaw naħdmu minn żewġ eh, bini ikbar ġewwa Brussell u ġewwa Strasburg. U x'għandu x'ingħidu għal dak l-emissjonijiet ta' CO2 fil-Parlament ta' Strasburgu meta nitkellmu dwar it-tunnellati kbar illi jinħlew biex niġu hawnhekk. Jeħtieġ li nwaqfu din l-ipokrizija nuru li aħna leaders u nagħlqu dan il-Parlament ġo Strasburgu. Signor Kamal, tenija usted una esplikazzjon de voto? Mela, Sur Kamal, Inti suppost kont qed tispjega l-votazzjoni tiegħek anke fuq ir-rapport ta' Bawis, tixtieq tagħmel hekk issa? Jiena qed nagħti qed ukoll nifħar sur Bawis eh, nawgura li fejqan ta' malajr. Eh, imnalla li ju seta ħa vantaġġ tas sistema ta' saħħa għaliex huwa pazjent Ingliż u qed jieħu eh, servizzi tas saħħa fil-Belġu. U Dawn huma passi fid-direzzjoni tajba għaċ-ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea li jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni dwar fejn ikunu jistgħu e, jkollhom dawn is-servizzi ta' saħħa. Jekk inti tħares lejn ir-rati ta' rkupru minn diversi mart ta' diversi pajjiżi, meta l-pajjiżi jingħataw dawn il jingħataw dawn it-tarif ikun jistgħu jażlu fejn jixtiequ jkollhom eh, situazzjoni tal-kupru ta' malajr, eh, naħseb da kolluwa pass tajjeb il-qudiem. Għafna drabina nqum biex nikkritika xi inizjattivi li aħna niddiskutu hawnhekk iżda dan huwa pjuttost post pass tajjeb il qudiem u jkun aktar għażla u aktar servizz tajjeb għaċ-ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Sur Kamal. Is-Sinjura Rojteva s-sanda spiegazzjoni tal-vot dwar il-rapport Kazaka u dwar dak ta' Sur Crowley. Mela, is-sinjura issa. President, jiena ma votajċ favur il-rapport Kazaka, rapport dwar il-fond tal-pensjoni volontarju. Jiena u koll, infadda l flus tijaj għawnek, f'dan il-fond, ma rridx li kunem eh, interess personali, konflitt ta' interess personali, għalek jiena ma votajċ Issa, inkluż fil-protokoll ta' sessjoni, jina ma votajċ għal id-dajn il-rapport minħabba il-kwistjoni etika għawnek li għanna. U għawnek jina għet nirreferi għal rapport tas sur Trekatelis. President, inti tismani palissa, tajt il-kellima? Mela, Eh, Trakatalis report jiena nixtieq li intom eh, tpoġġuni li jiena ma ivvutajtx issa ir-rapport Crowley. Jiena ivvutajt kontra dan ir-rapport għaliex dan mhuwiex konsistenti iżda għal 40-50 sena dan eh, ovvjament qed jiffoka fuq id-drittijiet tal-awtur. U hawnhekk kirti konna organizzazzjoni aħjar ta' dawk l-assoċjazzjonijiet tal-artisti illi jiġbru mbagħad id-drittijiet tal-awtur. L-istudji tal-impatt juru illi 2% ta' tħul tassew jinqasam fost l-artisti. Il-kumplament jittieħed mill-kumpaniji ta' recordings. U il-proposta se tagħmel il-ħsara lill artisti ġodda kif ukoll dawk li taħallsu t-taxxa. Kif ukoll ħsara għal funzjonament ta' arkivi, biblioteki, eccetera. U għalek jina kont kontra dan il-rapport. Grazzi. Issa għanna il-Sinjura Furej, spiegazzjoni tal-vot dwar eh, Jansen Report, il-Report Jansen, un-bat għanna il-Rapport Dujon. Mela, fidejk issa għal zewċ spiegazzjoni tijak tal-vot. Grazzi, President. Issa il-rapport Jensen, jina votajt favur il-proposta għal direttiva għal trasport eh, intelligenti biex nigarantixxu teknoloġiji interoperabli fi settur ta' trasport. Issa, hawnhekk irridu nippromovu l-innovazzjoni fit trasport, speċjalment fejn qed nitkellmu dwar is-sigurtà tal-vejkoli. tal vejkoli l-innovazzjoni mhux biżejjed jekk ma niggarantixxu l-applikazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Din id-direttiva għandha tagħmilha possibbli illi innaqsu n-numru tal-imwiet fuq it-toroq tagħna biex innaqsu l-inċidenti u s-serjetà tal-inċidenti. Aħna għandna miri illi ovvjament innaqsu bin-nofs l-inċidenti eh, minn issa sal-2010 meta nqablu mal-passat. Issa dwar il-kooperazzjoni transkonfinali u d-direttiva li aħna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 se u koll tħares l-persuni għalix il-liġijiet f'pajjiżi oħra u koll jiġu applikati fil-vejkoli fejn dawn huma reġistrati issa. Il-rapportu xon dwar il-kurituri tal-ferroviji jina kontenta illi il-Parlament adotta dan il-rapport dwar e, tabija kompetittiva għalix jina votajt favur biex ikun possibli sabiex intejbu dan il-trasport bil-ferrovija. U ovvjament għanna bżonni titib dan dan il-qasam. E, dan it-tip ta' trasport mhuwiex sodisfaċenti bħalissa, m'għandix biżejjed garanziji għal responsabilità kif ukoll għal e, l-iskedi għal dawk il-kumpaniji li jixtiequ jittrasportew merkanzija tagħhom bil-ferroviji. Dak kollu jtiġi aktar attenti għal negozji biex trasportazzjoni tal eh, jista jitċaqlaq minn perżempju mit-toroq għal ferroviji biex innaqsu l-emissjonijiet u biex ovvjament innaqsu trakkijiet fit-toroq tagħna. Nittama li l-istati membri issa issegwu triq li fetaħ il-Parlament biex it-trasport Ewropew ikun aktar effiċenti. Grazzi, is-sur Possilt dwar ir-rapport Traktelis. Grazzi, President. Jiena votajt kontra dan ir-rapport. Għaliex? memenda tal-mistħija numru 15. Eh, unek għana konfuzjoni mal-prevenzjoni tal-mart mal-til ta' tfal għadu ma twildux. Il-persuni għandhom dritt għal ħajja ek kif ikonna il-konċezzjoni u għalek din ma nix nitfaw dubju dwara ma nistawx nixħdu eh, dritt tal-ħajja għal tifel jew tifla li għadha ma tbiliddiċ u għalhekk din hija xi ħaġa illegali, hija omiċidju. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli, skandlu. Insult għal din il-Kamra. Jiena tassew kont qed nistenna xi ħaġa differenti fil-bioetika għal ħarsin ta' tarbija li għadha ma tweldiġ. Grazzi, issa dwar ir-rapport idea is-sura Kresta. Grazzi. Għall-ewwel darba f'dan il-vot jiena votajt kontra l-kwittanza lill kummissjoni u nixtieq nispjega għalfejn għamiltek hija rigward il-mod kif il-Kummissjoni trattat bl-adeżjoni tal-Bulgarija u Rumanija. F'dawn iż-żewġ pajjiżi hemm bosta problemi, ħafna korruzzjoni u ħafna flejjes Ewropej sparixxaw. Fl-2008 biss li l-Kummissjoni Ewropea bdiet tifriża dan il-flus u fl-2007 ħafna minn dawn il-flejjes ebu mem lebda jew kważi lebda sistema ta' kontroll li jaħdmu u jaħdmu ftit effiċenza. Hemm korruzzjoni u problemi anke fis-sistema ġudizzjarja. Din kienet xi ħaġa wkoll li kienet preżenti fil-proċedura ta' preadeżjoni. Nittamaw li issa l-adeżjonijiet tal-ġejjieni ikunu jistgħu jagħmlu l-affarijiet mod differenti jekk inħarsu lejn pajjiżi oħra stajna namxu aħjar u għalhekk nixtieq insejjaħ lill-Kummissjoni biex tejn dawn il-pajjiżi biex jibnu il-sistemi ta' kontroll finanzjarju li jkunu denji ta' esimhom u jiżguraw li dawn jaħdmu b'mod effiċenti għaliex inkella din kun problema kronika li tkompli għaddejja magħna. Grazzi, grazzi, Signora Chrysler. Issa nixtieq nissospendi din il sa tlieta ta' Warlof Senar.